il-Sinjura Marine Le Pen u s-Sur Jean-Luc Mélenchon eh, ġew eletti deputati fil-Parlament Nazzjonali u għalhekk il-sedi tagħhom fil-Parlament huma battala u dak l-awtoritajiet Franċiżi għalunna lill-Parlament illi wkoll Sinjura Christelle Chevalier u Sinjura Marie Pierre Vio ħadu post Sinjura Le Pen u s-sur Melanchon bl-effett tal-19 ta' Ġunju. Merħba lilkom, Sinjura Le Chevalier u Sinjura Vieux igawdu mid-drittijiet kollha tal